Dámy a pánové, díky tomuto hlasování. Signori, skont. Din il-votazzjoni ħana għaddu għal-punt li jmezz. Iġifiri, dak l-għandu xaqsam mal-Indja u l-edukazzjoni ta' Muhammed Afsal Guru u l-implikazzjonijiet tagħha. L-ewwel wieħed li ħajintervjeni huwa Sur Czarnecki, żewġ minuti u nofs. w Grazie ħafna, Signori Sur President. Ħames xhur ilu kien Deċembru appuntu konna diskutejna fejn x'ngħidu hekk. L-iktar pajjiż, l-ikbar demokrazija fid-dinja l-Indja konna qegħdin iżifnu hekk donna qegħdin nużaw mizin differenti skont is-sitwazzjoni. ċerta pajjiżi li jiksru b'mod sistematiku id-drittijiet tal-bniedem ma nittrattawhomx bl-istess mod ta' oħrajn minn kell jużaw il-brutalità fit-trattament tagħhom fil-waqt li ċerta reġjuni oħrajn inqishom bħala iktar demokratiċi minn oħrajn. Għaldastant, nistgħu nitkellmu fuq din it-tip ta' sitwazzjoni meta nipuntaw subajna lejn pajjiż illi huwa ferm iżjed demokratiku minn bosta oħrajn illi aħna ma nsammux. Qed nitkellem jiena hawnhekk dwar is-sentenza wara attakk terroristiku atroċi u dan tajjeb nsemmuh x'kienet il-motivazzjoni li waslet għal din is-sentenza. Wa importantissimu dan kollu f'kuntest ta' riżoluzzjoni illi fuqa hawn id-dibattitu. Iva, ma tistax kun taf il- konsekwenzi sejrin ikunu ta' sentenza, iżda l-konsekwenzi ta' rizoluzzjoni nafu sejrin ikunu għal rabtiet bejn l-Unjoni Ewropea u il-partner strateġiku tagħha l-Indja. Dan il-partner strateġiku għal darbohra wara lanqas biss sitt xhur Edi qiegħed jiġi attakkat minn il-Parlament Ewropew fejn il-Parlament tagħna ta' Stand demokratiku Mudell ta' demokrazija għal qatt kbir ta' pajjiżi madwar id-dinja jattakka b'mod viscerali l-ikbar demokrazija fid-dinja. U għal stant juri paradoss kbir ferm. Pajjiż li huwa iva demokrazija għandu ħafna diversità u dejjem juri tolleranza. Għalda stant, l-Unjoni Ewropea tiġi minn sija bħala l-imsieħeb tal-Indja u l-Indja tibda tfittex partner ieħor. Il-Pakistan, per eżempju, pajis ġar. Kienem pajis, kienem kazijiet ta' tortura ta' l-oppozituri. Onorevoli Dali, minuto Grazie President, onorevoli membri l-esekuzzjoni ta' Muhammed Afsad Guru fi frar turi tendenza regressiva għal għal pena kapitali fl-Indja u jattini wahda fit tlet xhur wara minn snin minar lebda esekuzzjoni. Għalek l-Indja sejra fit direzzjoni opposta. Għanna żewġ terzi tal-pajjiżi fid-dinja li jew neħew il-pina kapitali jew jew ma japplikawiex. Kif huma eh, situazzjoni palissa hemm fil-mija tal-pajjiżi li m'għandhomx pina kapitali. Sen jew pina tal-mewt. Muhammed Afsad Guru ġi eh, proċessat taħt tribunal speċjali u hemm dubji kbar dwar il-kawza tiegħu ma kellux avokat b'esperjenza matul il-proċess tiegħu u qabel maġi maqtu maqtul l-awtoritajiet normalment jinformaw dwar id-deċiżjonijiet għaliex ma jagħtux maħfra. Il-fatt li ma kienemx eh, li kienemx dat tip ta' spiegazzjoni hija li tħassibna. Għana kundennaw il-sentenza tal-mewt kwalunkwe situazzjoni. Imma indipendentement mill-natura ta' reat. Għalek aħna nitolbu l-Indja biex tadotta eh, moratorium biex neħi il-pina tal-mewt. Grazzi. Għaddu issa għal-kellimni mis l-onorevoli Korkola. Jena kontent ħafna, kontent ħafna dwar il-fat li l-kollegi tiegħi appoġġjawni billi avanzaw dan il-punt fuq l-agenda. Din riżoluzzjoni jena qed nispera li l-Parlament tkompli, ikompli, jappoġġa it-neħħija tal-kbina tal-mewt Muhammed Afsal Guru Eh, akkużaw li ta' għajnuna loġistika l-attak kontra l-Parlament l-2002 u l-esekuzzjoni saret fl eh, eh, 2011 u l-proċess ma sar skont regoli internazzjonali u possibilment li dan persuna kienet innoċenti. U jekk wieħed. l india deċidiet li twaqqaf il-moratorium tagħha fuq il-pena tal-mewt eh, li kien dam minn snin fil-kas ta' guru u eh, ġi maqtul segretament u il-familja ma ġiex informata. U l-ewwel darba wara ħafna żmien li eh, il-proċess ta' kaxmin hemm referenza għalih. Grazie ħafna więzieniu Tihar wykonano wyrok śmierci na Mohammadzie Afzal Guru. Organizatorzy zamachu na indyjski parlament w 2001 roku w wyniku L-attentat fuq il-Parlament Indjan fejn mitu disa persuni jemma ninsewx il-President tal-Indja ir-rifju tal-Grazzja u lanqas il-qraba tal-vittmi li ta' dawk li nqatlu ġew il-dawk li ċevew il-pina tal-mewt ma ġew informati. 20 ta' pini tal-mewt ġew eżegwiti fostom em l-Indja suppost fost dawk il pajizi li kellhom idaħlu dispożizzjonijiet ġodda fir-rigward tal-pina tal-mewt. Aħna rridu namlu xkiel għal din l-attività Irridu nabolixxu il-pjena tal-mewt għalġejji fil-ġejn qarib. hija qatt barbariku, ksur ta' dritt tal-ħajja u m'għandix tibqa' tiġi applikata fis-seklu 21. Grazzi ħafna. Sur Ben jiena l-żewġ minuti. Grazzi. Ewwel qabel kollox jiena nixtieq nagħti l-kondoljanzi lill-familja ta' Muhammad Afsal Guru mhux ħagġa ċetta bil familja tiegħu ma maġġiċ ma informata dwar li ħajjiġi esekutat u dina saret immedjatament u l-katavru tiegħu kien żamm fil-ħabs. Il-liberali u demokratiċi dejjem kienu kontra il-pina tal-mewt kwalunkwe pajis u kwalunkwe ċirkustanza. U l-Unjoni Ewropea għandha din l-opinjoni wkoll. Hemm mwis pajjiżi, għad hemm bas pajjiżi, specialment fin-naħat isfel tal-Asja li għadhom jużawha. Jew inkella qegħdin eh, eh, jaħsbuha mill-ġdid. Dan huwa fil-każ tal-Indja t-tieni każ. Imma rajna li fil-Pakistan il-moratorium fuq il-pinat tal-mewt eh, tkisser is-sena li għaddiet l indija hija l-ikbar demokrazija fid-dinja u għandha tkun fuq qudiem minn flok tkun fuq wara. L-Indja għandha toqgħod attenta li kwalunkwe azzjoni ma eh, timminax il-proċess ta' paċi fil-Kaxmir li rat ċerta disturbi relatati ma' din l-esekuzzjoni u ħafna minn dawk li qed jistennew esekuzzjoni mhux bis-separatisti eh, anki tal-kawża tas-Sikhs oħrajn jiena nibża li din dan huwa preċedent li nkunu nistgħu naraw li dan il-preċedent jiġi użat qabel elezzjoni li jmiss fl-Indja fis-sens politiku. Hemm l-opinjoni xi ftit mill daw is-sentenzi eh, dawk li qegħdin jistennew il-mewt eh, huma dawk li huma ta' natura politika eh, kontatti politiċi jiena nitlob lill rappresentantori Lady Ashton biex tużi tuża pressjoni u lingwaċ diplomatiku biex tibad dal-messaġġ tana eh, l oppozizjoni ta' l-oppożizzjoni kontra l-bina tal-mewt. il sinjura Vergier għal minuta u nofs. Merci, Monsieur Grazie ħafna, Signor President. Fil-2011, Meta l-Indja mm, tkun president tal-drittijiet tal bnidam kienet fuq qudiem, kienet waħda mill-pajjiż li votat kontra r-rezoluzzjoni tal-ġus mawda dwar moratorium dwar il-bina tal-mewt hemm xi 3500 persuna li jistennew il-mewt eh, li ilhom il fuq minn 10 snin jistennew u l-NGOs iħossu li kalkulaw eh, xi 130 li qed jiġi kundannati għal mewt fl-Indja kull sena. L-2012 eh, kien hemm tħassib dwar l-użu tal-sentenza tal-mewt. Mhux biss għal dawk eh, reati seri, imma għal Muhammad Afsal Guru huwa eżempju, ma jidrix li kellu ġuri ġusta Il-familja laqqas biss ġew għalulhom li ħajġu martul. U laqqas ma ġew motija il-katabru tiegħu. Ġa sar pun il-punt dwar Kashmir fejn il-protesti huma hemm repressjoni qawwija u dena mhux ħaġa tajba għal pajjiż li jikkonsidra l-ikbar demokrazija fid-dinja m'għandu li jkun hemm l-ebda eċċezzjonijiet għal pina tal-mewti, ħaġa barbarika l-Indija għandha tingħaqad mal-kamp biex għall-abolazzjoni tal-mewt. Naddu issa għassur Puzzlet għal-minuta. Herr Puzzlet. Jawohl. Herr President, in... Grazzi ħafna, President. L-Indja toħloq problemi fuq tlet livelli għaw. Aħna ma naċċettawx li s-sentenza tal-mewt bħala prinċipju, anki meta tiġi applikata f'pajjiż bħal l-Stati Uniti jew l-Indja. It-tieni kif qed jużaw il-pina tal-mewt eh, mhix dik li nipretendu minn demokrazija jew isu xi dittatorjat u t-tielet aħna nitolbu lill-Indja u l-Pakistan biex jisolvu il-kwestjoni ta' Kashmir fi spirtu ta' konċiljazzjoni dan huwa eh, disputa li għaddej għal ħafna żmien bejn żewġ poteri nukleari li hija teddida għal paċi tad-dinja għalhekk eh, den hija l-paċi tal-Ewropa wkoll aħna għandna bżonn eh, nqawwu r-riżoluzzjoni tagħna biex insolvu il-problema ta' Kaxmir din il-pass. Issa għaddu għal l-onorevoli Sanexin għal minuta. Dziękuję panie przewodniczący. Eh, Mohamed Abzalgu. Grazie, sur President. Hafsar Guru kien ġi akkużat b'kompliċità fl-attentat tal-Parlament f'New Delhi f'Ġenova tal-Fewet u bekk ingħata l-pina tal-mewt dan għabbażi ta' dispożizzjonijiet kontra terrorizmu fl-2002. Tliet xhur wara l-attentat innifsu. Wara xar snin inqatel b'mod mistur 1500 persuna li tistennew il pina tal-mewt, dini waħad il-qer ta' din il-prazzi i waħda mill-ikbar għannijiet tal-Unjoni Ewropea fi rigward ta' drittijiet tal bidem bekk nemnu li għandu jkonna xaħat permanenti għall-applikazzjoni tal- Aġida kontra l-applikazzjoni tal pina tal-mewt, nemnu li għandu jkun hemm anki dritt għal sentenza ġusta l-Onorevoli Oiland. Tul is-snin għanna rajna l-Indja t-prova rol taħħa bħala msieħeb globali, rridu najdu li situazzjoni ta' drittijiet tal-bniedem tibet ħafna. Iżda fadal kwistjonijiet seri li għadhom ma solvawx. Ek kif il-prinċipji demokratiċi qegħdin isibu posthom fl-Indja, l-Indja trid taħdem għatta tabla ħabel biex tagħti eżempju tajjeb f'reġjun instabli ħafna mal dastant u taħasra illi l-Indja temmet il-moratorja il moratorja ta' 8 snin fuq il-pena tal-mewt dan u pass li jitbiet mill-valuri umani li għanna inarawhom universali u bla limiti għalina fl-Unjoni Ewropea li l-in minn dan nixtieq najt li għandi tħassib serju dwar il-ġustizzja u l imparzialità tas sistema ġudizzjarja indjana u nittama li l-gvern indjan se jagħmel l-almu kollu tiegħu biex xurina l-kontra nixin nisħaq l-gvern indjan biex ma jamilx ma jikonfermax ordni ta' zukuzzjoni fil-ġejjeni grazzi ħafna l-kellim li jmiss l-Oliver Logbiller għal minuta u nofs. Grazzi, Sir President. Fir-riżoluzzjoni aħna insejħu biex il-pina tal-mewt inqeleb għal ħaj omor il-ħabs għal dissident politiku mal-Ġermanja biex jisib azil politiku wara li missieru inħataf mill-Pulizija tal-Punjab u l-familja tiegħu ġiet torturata um sawta. L-applikazzjoni tal-azil ġiet irrifjutata u għalulu li ma ma kienx hemm għalfejn ma jmorx lura l-Indja malli wassal ġie arrestat tqusa minn dakinhar baqa' u snin twal ċella u waħdu ċkejkna ħafna għal sijat twal il-saħħa mentali tal-professur Marjat ħafna l-lar. Il-qorti l-Ġermanja mbagħad wara deċidiet illi ma kellux l lura l-Indja u għal dastant ksaret talba lill-gvern Indjan biex ma ma ssirx eżekuzzjoni u nixtiequ li daw kolla li jenataw il-pina tal-mewt, il-pina taħħom timbidela l-omur il-ħabs. Naħseb li fġunju ħajkon opportunità sabiex l-Indja u pajjiżi oħrajn li għadhom jużaw il-pina tal-mewt biex jwaqfu din il-prassi ta' pina kapitali. Grazzi l-kallim li jmiss l-onorevoli Vloslovic għal-minuta. Grazzi, Sur President. Mohamed Guru ġi kondannat ħabba partecipazzjoni f'attak terroristiku. Attak fil-qalba tal-pajis fuq il-parlament tiegħu mitu disa min-nies u bosta attentati oħra rajnijom iseħħu madwar id-dinja l-aħħar ftit snin l-kas tal-Londra, kastalondra Kastalondra londra jurina li terrorizmu qed ikompli jinfinex. Jien appuntu għal din ir-raġuni. nisħaq eh, il-pina da tkun imqabla mar-reati Dan huwa eżempju għal pejż l-oħra reġjun illi ma jiġildux kontra terrorizmu anzi jgħinuha. Idna nappoġġaw l-Indija fil-ġlida kontra terrorizmu ġlida li għadha ma ntrapieċ bekk il pina hija tajba Sur Vlasovic għandek blu kart ċetta mill-sur Postel li għandu l-mikrofonu. Iva. Jiena kontra terrorizmu daqstek, iżda daqstan tiħor jien kontra l pina tal-mewt. fil li wieħed mill-ikbar Ewropej ta' seklu 20 u dak 21 kien il-Papa Ġoni Paolo Tieni u kien kontra il pina tal-mewt taħt kwalunkwe ċirkostanza. Sur Vlasovic, il-tuġiba. Iva, u għamennu zan fakrek li bieċa kbira tal ki jirreġiċu b'mod deċisu konkret. fejn il-persuni huma biss umani fid-dera tagħhom iżda mhux fl mġiba tagħhom. Bekk għandna inwaqfu dawn il-kumpurt dawn l mġiba tal-annimali.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 jew anke kriminali oħrajn li jagħmlu dawn din it-tip ta' imġieba ta' bestjali. Inti ġorta tkun favur il-pira tal-mewt f'dawn il każi tiġustifika il-til, il biża it tortura illi titwetta ngħidu aħna ġewwa Guantanamo. Ila li ġdin tkun qiegħda sseħħ fuq ila li huma terroristi. Uważam, że kara śmierci powinna być Il-pina tal-mewt għandha tiġi applikata fejn il-persuni għal blatti tagħhom ma jibqawx jibqaw umani illi xi tilfu dawk is-sentimenti li jamluna bnedmin li għal persuna innoċenti li ma wetqetx xejn jina kontrija kemm jekum ma tfal jadhom ma twildux eċċetera. For one and a half minute. L-Onorevoli Clay Salmenuta. minuta Grazzi sur President, jider illi aħna bħala Parlament Ewropew neħtieġu nimxu biktar kawtela meta nitkellmu fuq l-implementazzjoni tal-pena kapitali f'pajjiżi terzi u dan japplika aktar u iktar għal pajjiżi bħal l-Indja. Il-qiegħda tiffaċċja problema serja ta' terrorizmu Iżlamiku. Naqbel ma' rakkomandazzjoni illi l-Indja għandha tkun kawta fl-użu tal-pena tal-mewt. Iżda nemmen ukoll illi għandna nevitaw illi nuru li terroristi bħala vittmi. U mhux bħala dawk illi wetqu atti terroristi. Dan kien attakk li kawża tnax il- mewt. U dan għandu jissemma fl abbosta ta' riżoluzzjoni tal-gruppi. Afsar Guru kien favur il-pina tal-mewt, iżda urit japplika fuq nies innoċenti li ma kienu għamlu xejn ħażin. Thank you very much. Grazzi ħafna l-kellem li miss l-Onorevoli Makovej għal-minuta. Kondamna ekzekuzja sekret għal-lui Muhammad Af.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 liġi għal prevenzjoni ta' terrorizmu illi ma temxix ma' liġi internazzjonali u li kienet ġiet revokata fl-2004. Aħna qegħdin nġil fi żmien fejn nġildu l-pena tal-mewt b 54 pajis illi elbu għawara anki rizoluzzjonijiet tal-ġnus maquda fuq għal dan il-għan. Jien nitlob l-Indja li waqfu l-eżekuzzjonijiet u li daħlu moratorju fuq il-pina tal-mewt. U sabiex ikun hemm proibizzjoni bil-liġi Mr. Palachkis is not here and Mr. Palachkis mhux preżenti l-Onorevoli Obemeyer għal-minuta. Danke, Herr President. Ja, ich... Grazzi, Sir President. Nara stramba illi hawnhekk qed nitkellmu dwar ksur ta' titjib tal-bniedem ġewwa l-Indja minkejja. Aħna ma sejniex niddibattu il-ksur ta' titjib tal-bniedem fl-Istati Uniti, Trump u mhux ġost. Nixtieq ngħid illi jiena nikkundanna l-attakki ġewwa Mumbai u il-naħseb anki fil-vitmi L-eżekuzzjoni ta' Sur Guru taf twassal għal iktar rewishti u problemi fir-reġjun tiegħu fejn anki jiġu ħarġa bosta terroristi. Jiena nixtieq hawnhekk nressa mistoqsija. Jekk l-eżekuzzjonijiet li huma espressjoni tal-rabja tal-maġġoranza Hindu jekkux l-aħjar mezz dan għal loti ta' għajnuna anke fir-rabtiet bejn il-gruppi etniċi differenti. Grazzi l-onorevli preda l-minuta. Żewġ kummenti l-ewwel nett. Din it-tieni riżoluzzjoni għal bina tal-mewt ġewwa l-Indja tin riżoluzzjoni li qegħdin niddiskutu tul dan il-mandat parlamentari. L-waħda kienet ta' Davin Levanski illi ġiet irrifjutata f'Marzu ta' din is-sena l-appell u għattini darba issa qegħdin nippruvaw nibatu sinjal lill-awtoritajiet Indjani il-pożizzjoni unitarja tal-Unjoni Ewropea fuq il-pina tal-mewt i waħda inumana u tmur kontra d-dinjità tal-bniedem. It-tiniet nixtieq nirreferi għal protesta illi segwiet wara din l-eżekuzzjoni u reazzjoni għal protesti. Dan kollu juri l-fragilità tal-proċess ta' paċi ġewwa l-Kashmir. Dan wasal fi żmien meta l-Indja kienet tipprova tepis rabtiet tagħha mal-ġirien destabilizzar tal-Kashmir dan ma jgħinux għal dastan aħna nistgħu nħeġġu l-partijiet kollha valuti sabiex tinstab soluzzjoni diplomatika. Issa nagħdu l-proċedura kkeġ tiegħi. L-ewwel kelliema l-Onorevoli Ibner. Panie Przewodniczący, kolejny już raz jesteśmy świadkami niepokojących. Iva mill-ġdijt aħna xieda ta' avvenimenti li inkwietawna nuqqas ta' tolleranza, nuqqas ta' prinċipi illi waslu għal ġliet mill-ġdijt fuq il-frontiera bejn l-Indja u l-Pakistan, il-mewt ta' guru illi koordinat attak parlamentari f'Diċembru waslet għal zieda ta' protesti mejuna anki mit-tendenzi islamiċi tal-Kashmir. Il-pina tal-mewt u ksir ta' drittijiet tal-bnidem għalija l-Unjoni Ewropea m'għandix tibqa' sikta għandha turi kemm ma toġobiex din is-sitwazzjoni u tajt li dinja kollha. Il-President jinterrompi l-kellima tista' jekk jogħġbok titkellem b'mod iktar bil-mod. Grazzi. titkellem b'ritmu normali, jinsisti il-President. Jitloba titkellem iktar bil-mod fl-intervent li jmiss. L-Onrev Hibner, sur President, din il-kwestjoni i waħda importanti ħafna għaliex iktar minn 1000 1000 persuna fuq li jtistennaw il-pina tal-mewt. Din il-pina kapitali hija degradazzjoni tal-dinjità umana u tikser id-dritt għal ħajja. Huwa qatt irrevokabbli informazzjoni dwar il-sentenza ta' guru turi illi kienem nuqqas ta' ċarezza kwalunkwe persuna akkużata għandha dritt tiddefendi lilha nnifisha l sati membri tal-Unjoni Ewropea kollha daħlu għall-impenn li jabolixxu il-pinu tal-mewta ta' ċirkostanzi kollha u li jsegu għand il-karta fundamentali tal-bniet tal-bniedem u da sant ħadd ma jsejna tal-pina tal-mewt. Dan imexxi il- Politika tal-affarijiet barranin tal-Unjoni Ewropea, l-rappresentanza tal-Unjoni Ewropea fl-Indja kif ukoll kull stat membru għandu jsisti fuq il-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 bħala tali. Fiftit xhur il-Parlament tagħna qed nidin nikkondannaw għal darbohra l-Indja illi hija l-ikbar demokrazija fid-dinja. U rridu nirrispettaw ukoll l-għażliet istituzzjonali tagħhom għana naċċettaw il-fatt illi huma l-ikbar demokrazija b'mod partikolari f'dik ir-rokna tad-dinja. U dan is-suġġett skonvolġenti m'għandux ikun skuża biex nattakaw il-pera tal-mewt il il-pera tal-mewt i suġġett filosofiku. Parti mill-pajjiżi hija kontra minn din il-sentenza u din nista' daħrajn oħrajn huma favura il-pena tal-mewt. L-elen minn dan għandna nirrispettaw ir-raġunijiet reċiproċi tagħna. Mr. Geringer, will you accept blue? Sur Geringer, taċċetta kartel karta blu, signora Geringer. Grazie, President. Mux il-fat li xiftit minna u ma favur l-oħran kontra. Il-kondizjoni tal ajnuna minn laħa tal-Unjoni Ewropea kienet li naċċettaw dawn il-valuri, waħna aċċettajna. Il-maġġoranzi id-deċidew illi ikunu parti minn unjoni illi ma jirrikonoxwix il-pina tal-mewt. Inti ma tistax titkellem fuq demokrazija. Aħna fil-Unjoni Ewropea ma naċċettawix il-pina tal-mewt għax hija użanza barbara. Ir-risposta. Jiena a favur tal-pina tal-mewt. L-Indija ma daħliċ fl-Unjoni Ewropea, ma mniċ ma talbiċ biex tidħol anki l-Istati Uniti. U għet jista' jkollu sistema li inkludi anki l-pjena tal-mewt, għax eh, eh, tista' tiġi użata bħala diswazjoni. Il-problema tal-pjena tal-mewt eh, wara kollox kienet teżisti fl-Europa għal eluf ta' snin ta' snin. Hija problema filosofika u wieħed eħk kun demokratiku jrid jaċċetta anki min huwa favur ta' din il-pena biex e, biex jużab bħal kontra e, imġiba mhux umana. Issa ngħaddu għassur sur Savan Sajan. Grazzi President. Aħna nishtiqun niddefendu d-dritt ta' kulħadd għal e, orti imparziali u ah, aħna kolla kategorikament kontra il pina tal-mewt. E, F'dan il kas e, il pina kapitali dejjem hija ħażina għaliex qed tikser id-dritt lejn il-ħajja mod ċar. L-eżekuzzjoni ta' surguru narawa bħala element illi jista' jwaqqaf il-proċess ta' paċi fil-Kaxmer u illi ħeġġeġ in-nies jieħdu sem fatti violenti. L-Indja f'dawn is-snin waqfet milli teżegwixxi dawn il-pini u u issa wara moratorju ta' 8 snin qed jerġgħu jużaw din il-pena. U dana qed juri anki kif id-dritti tal-bniedem iddeġeneraw reċentement fl india Komissarju, l-eżekuzzjoni ta' sur guru hija dimostrazzjoni tal-xejra attuali fl india L-eżekuzzjoni kienet segreta. Ħafna kellima partikolarment delli ġat tkellm fuq il-punti nixtieq nagħmel jien. Fil-każ ta' ta' Surguru um, l-avukati għaw ma kellux bżejt esperienza, ma uh, il-familja ma ġietx informata uh, u krem ħafna ksur ta' drittijiet tal-bnidem. ħafna standards umani ġew miksurin. U u għal daqsnat nishtiq din il-mozzjoni. Issur eh, Romeva, grazie President. Aħna fil-fat maħniex qed nitkellmu fuq kwestjoni filosofika sempliċement. Il-pina tal-mewt hija pina irreversibbli illi tikser id-dritt lejn il-ħajja. Marufa mill-membri kollha tal-ġlus maquda u mem lebda evidenza illi turi illi eh, nistaw nużaw bħala deterrent. F'dan il-kas fil-kas li għanna għoddimna, eh, ħafna eh, organizzazzjoni internazjonali għandhom tħassib gravi U l istqarriet li għamil waqt li kien arrestat jider li għamilhom taħt tortura. Ah, lanqas il-ġisem tal- eh, eh, ta' surguru ma ġi moti lill-familja tiegħu. U jiena nirrepeti illi eh, l-abolizzjoni tal-pina tal-mewt edha kontribwixi għal dinjità tal-bnidem. U f'kull każ għandha tiġi kundannata. Sur Romeva taċċetta blue card Missur Migalski. Grazzi kollega tal-li accettajt il-karta blu tijaj. Inti għandek raġun tajt illi memx provi empiriċi jekk il-pena tal-mewt iex jew le deterrenti, għax ma nix provi tal-laboratorju. Imma inti taqbel fil-loġika eh, illi pena kbira bezza aktar minn pena zaħira. U naturalment l-ikbar pena li għadik tal-mewt hija dik li tbezza iktar. Inti taqbel ma' din il-loġika? Le. il kustjoni importanti hija illi il-pena hija irreversibili. Dan huwa l-prinċipju ta' diskussjoni fuq dan is-suġġett. U nista' anki naqblu jew ma naqblux fuq eh, eh, fuq l-unika eh, l-iktar ħaġa li ma nistax assolutament naċċetta hija l-aspett eh, irreversibbli. Taċċetta anki eh, karta blu oħra mis sinjora Morvaj? Sinjora Morvaj, grazzi. Inti kritikajt il-ksur gravi ta' drittijiet tal-bnidem waqt il-proċediment kriminali u jiena naqbel miegħek li huwa żball illi wieħed jikser il-proċess ġust. Però il-ksur ta' dinjità umana ġew eh, saru anki minnaħa tal-Istati Uniti. Is-sur e Tavares u grupp tiegħek kitbu rapport fuq is-sitwazzjoni fil-Ungerija u u rittu tibatu dan il-rapport li l-gvern tal-Istati Uniti tal-Amerika. Kif inu possibli da? Kif tistaw intkom dawn iż-żewġ azzjonijiet jew dawn iż-żewġ pożizzjonijiet tqabluhom? Dan mandu xejn jaqsam mal-suġġetti li qed niddiskutu hawnhekk u għaldaqstant m'iniex se nirrispost. Mhux se nagħti risposta. Grazzi jgħid il-President, tista' l-aħħar kelliema hija Sinjura Kretu. Grazzi, President. Aħna id-diskutajna bżon li nabolixxu pina kapitali fil-Indja kif ukoll f'erbejn pajjiż ieħor dan huwa sforz li għandu jitkompla għax din il-pina qiegħda tikser il-dritt fondamentali għal ħajja u mhux qiegħda tintuża bħala prevenzjoni għal reati oħrajn. Ħafna stati li de facto dejura jabolewa. E il-eżekuzzjoni ta' Sturguru hija opportunità biex nerġaw nġeddu l-talba tagħna eh, għallejn eh, l-Indja biex tolli il-pratika tagħhom ġudizzjarja għal standard internazzjonali. Hija ħasra illi pajjiż illi da daqshekk importanti għad għandu 1500 persuna eh, eh, li qed jistennew il-pjena li tiġi eżegwita il-pjena tal-mewt. da stant aħna għal din raġuni inħeġġu il- eh, l-autoritajiet biex jabolixxu din il-pena. Issa nixtieq nitlob il-Kummissarju Ettinger għal eh, kummenti tiegħu bħala konklużjoni. Signori. Aħna naqblu ma tħassib ta'kom fuq l-eżekuzzjoni ta' 19 ta' frar ta' din is-sena ta' Suraf Zel Guru. L-rappresentantu li u viċi president tal kummissjoni Catherine Ashton wara 11 ta' frar ħarġet stqarrija fuq dan il-kas u konfermat illi l-Unjoni Ewropea tirrifjuta il-, -il pena tal-mewt fit ċirkostanzi kollha. U għal darboħra appellat talbet illi jisir moratorja fuq il-pena tal-mewt minnaħa tal-Indja. Din id-deċiżjoni fuq il-eżekuzzjoni kienet t-tieni deċiżjoni wara ħafna snin, 8 snin fil-fatt, fejn ma ġewx eżegwiti pini tal-mewt. L-ewwel każ kien Kazan illi kien l-uniku l-unika persuna li ħadet sem fil-attak ta' Mumbai. L-unika persuna li sopravvivit. U imħazmin aħna fuq din ir dan il-kupru tal pini tal-mewt wara din il-pawza ta' 8 snin. aħna tlabnijom għal klemenza f'dawn l-aħħar ġematu aħna nibżaw wis li jistaw kunem eżekuzzjoni toħrajn. Dawn huma każijiet li rigordaw terrorizmu, però anke f'ċerti każi eh, stupri u til. F'ċerti każi dawn issemmew ħafna fil- eh, fil-medja u anki fil-parlament Is-sur Polakis eh, ħaġa li tinkwitana aħna u anki specialment issa li s-saxħa mentali tijaw eh, edha tbati eh, imħabba il-ħabs. Ija fidejn il-president tal-Indija jiddeċidi jek jatix jew l kilemenza. Aħna nappoġġaw il-ġlida tal-Indija kontra kull forma ta' terrorizmu, aħna esprimejna eh, disponibilità tagħna eh, biex nitkellmu mm, flimkien u l-ġlida kontra terrorizmu għanda titkompla eh, fi rispett ta' drittijiet tal-bnidem. U għanna inħossu illi il-pena tal-mewt miex deterrent effettiv. Meta nikonsidraw atti ta' terrorizmu. Aħna qed nitkellmu mal-awtoritajiet indjani u fuq il-pina tal-mewt u dan huwa dialogu li għandna intenzjoni nkumplu. U aħna u nużaw bisħieħ il-dialogu tal-drittijiet tal-bniedem il-gvern indjan illi se jifissa data ġdida għal eh, negozjati li jmiss għal episodju ġdid li sfortunatament ġi pospost ħafna drabi. Grazzi ħafna għall-impenta.